No, no, no, no, no, no, no. La seduta è aperta. Is-seduta hija miftuħa. Qabel ma nsellmu lill-Kummissarju nisimgħu l-Onorevoli Weber. Äh, um President, tlab li nieħu l-kelma għaliex nixtieq nressaq punt ta' urġenza dwar il-fatt illi l-bira fl-istqarrija tiegħek semmejt xi ħaġa dwar il-qtil tal-ġurnalista Slovak. Illum fil-medja qegħdin naraw fatti ġodda wara Malta, wara Slovakkja. Ġifieri żewġ ġurnalisti nqatlu u qed nitlob għall-urġenza għaliex mhux se jkollna eh, laqa dwar il-fatt din il-ġimgħa u allura jiena ħassejt li l-Parlament għandu jesprimi eh, l-idea tiegħu li jkun hemm investigazzjoni fi Slovakkja biex inkunu nistgħu naraw eżattament x'qed isir mod imparzjali u mbagħad dak li qegħdin naraw fil-medja llum qed jindika illi finanzjament Ewropew seta ġi użat mod ħażin u allura qegħdin itolbu l-kumitat tagħna tal-kontroll baġitarju illi jibat tim ta' investigazzjoni fis Slovakkja mill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew irrid ikun ta' xprum biex aħna nikxfu x'qed jiġri dwar dan l-inċident fis Slovakkja u nħarsu il-ġurnalisti indipendenti. Jiena nitlob li inti tagħmel hekk fis dan il-Parlament. Onorevole Bullman. Onorevole Bullman. Ja, Herr Vorsitzender, ich... Iva, President. Naħseb li dan il-parlament, u għamnek qed nitkellem fisem il-grupp tiegħi, huwa adattat biex inqisu dawn l-avvenimenti fejn ikun hemm qtil ta' ġurnalisti u allura bekk irridu nistudjaw is-sitwazzjoni bċertu dettall u għalhekk aħna nixtiequ illi naċċertaw illi ġala darba il-fatti juruna ċertu affarijiet u naħseb illi danna wkoll qed jimxi skont il-konsensus tal-grupp illi navvanzaw u il-proposta ta' Sur Weber dwar il-missjoni ta' investigazzjoni hija xi ħaġa li qiegħda fuq l-aġenda tal-aġenda tal-Kumitat Tax 3 u allura naħseb li bekk għandna kumitat ġdid li jixtieq jibda l-ħidma tiegħu ma rridux aħna nirdoppjaw ix-xogħol li huma se jkun qed jagħmlu. Forsi nfakkar lis Sur Weber li nixtiequ naraw kollox mingħajr problemi ta' xejn għaliex aħna nafu illi fl-Ewropa li lin mill-orjentament politiku tal-kap ta' gvern Pepe jew ħaddieħor irridu l-fatti. U allura din hija xi ħaġa valida għal akkużi kollha ta' korruzzjoni li qed nisimgħu bħalissa. Grazzi. Bene. Tajjeb. Ruiz. Please. Kjoġbok, kjoġobkom. Thank you, President. Uh, Grazie, President. Nishti nisħaq il-til tal-ġurnalisti għatma massir kwistjoni ta' politika partiġana li ġdinja kwistjoni se. This Parliament has taken dan il-Parlament azzjoni u kol b'saħħitha meta dan il-fatseħ f'Malta bekk irdu nagħmlu l-istess ħaġa anki meta xi ħaġa bħal din tiġri fir-Repubblika Slovakka u bekk nappoġġa s-suġġeriment ta' Sur Weber illi nibatu missjoni ad hoc fl-Slovakkja u nieħdu l-opportunità biex nagħmlu dan bil-mandat tal-konferenza tal-presidenti għaliex ma nistgħux noqogħdu nistennew ġimgħa oħra sa kemm ikonna s segretarjat tal kumitat il-ġdid li rridu nieħdu azzjoni issa il-ġurnalisti għandhom id-dritt li jinvestigaw il-korruzzjoni u kwistjonijiet tat-taxxa. Il-Parlament m'għandux ħin xitlef biex naċċertaw li dan iseħħ. Sono Anch'io Jiena wkoll konvint illi l-libertà tal-istampa mhix kwistjoni tax xelluk, taċ ċentru jew tal-lemin din il-libertà hija essenzjali għall-Ewropa. U allura trid tkun xi ħaġa essenzjali għall gvernijiet kollha ikun xikun l-orjentazzjoni politiku tagħhom. U allura naħseb is-soluzzjoni hija illi illum stess nibdew proċedura bil-miktub permezz tal-presidenti tal-gruppi politiċi biex niddeċidu li nibatu grupp ta' membri parlamentari naraw f'liema format lejn l-Slovakkja biex bekk naraw x'qed iseħħ. U allura nafu kellna eh, tim tal-Panama Papers li marru Malta biex jaraw x'qed jiġri. Bekk se nipproponi proċedura bil-miktub war nofsinhar biex bekk ma nitilfux aktar żmien koll nixtieq ngħid illi illum ġew arrestati tliet persuni, sfortunatament. Mussolini dopo, tre persone si tratta di. Tliet persuni, jiġifieri, tliet ċittadini Italjani illi kienu jgħixu fis-Slovakkja, iżda l-problema hi li rridu naraw jekk min kienet jibatom dawn il-persuni li wetqu il-qtil, għadna mhux qed nifmu min bat lil eh, dawk illi qatlu lil Dafni Karwana Galizja u jiena se nkompli ninsisti fuq dan il-punt aħna ma nistawx nalmu lill aħjar lill oħrajn jekk aħna ma nieħdux sib l-affarijiet tagħna d-dar u allura se jkollna proċedura bil-miktub kifed biex il-gruppi kollha formalment jesprimu Irrita taħħom biex bekk kemm jista' jkun malajr nibatu delegazzjoni ta' membri parlamentari. L-Onorevoli Mussolini. Presidente, parlando anche. Grazzi. Fisem anke il kollega Alberto Cirio u oħrajn dwar Slovakkja aħna se nippreżentaw din il-mistoqsija u anki il-President se tkellem ukoll dwar l-użu mhux korretta fondi, però anki għal dak li għandu xaqsam eh, l-azzjonijiet interni, ġifiri kena kol ċertu ħaddima li se jitkeċċew u għanna kumpanija taljana fejn se tiċċaqlaq mill-Italja lejn l-Slovakkja u hawnhekk għandna dawn l-azzjonijiet li tisiru fih dan l-Unjoni Ewropea. Grazie onorevoli, jiena wkoll ħadsib dan is-suġġett għaliex il il-biraħ flimkien mal-President tar-Reġjun tal-Piemonte iltqajt mal-ħaddiema u rappreżentanti tal-unions ta' din il-kumpanija l-kwistjoni u jiena ħattazzjoni biex bekk natu tweġiba konkreta għas-sitwazzjoni u naqbel mal-unions mal-President tar-Reġjun u anki mal-Awtorità Taljana illi qegħdin isegwu dan din is-sitwazzjoni. L-Onorevoli Latoja. President, qed titkellmu dwar l-istat ta' dritt fi stati membri u l-qtil tal-ġurnalisti. U minħabba l-fatt li għanna Nils Musniek hawnhekk li sindirizza l-Parlament nasib importanti niftakru il-Pat Finnerken, avukat li nqatel minn lojalisti u bekk għanna u kol evidenza illi kienem u kol l-intħil tar renju Unit u għallura għanna l-istati membri involuti fil tħil ta' Pat Finnerkin illi kien avukat ta' drittijiet tal-bnidem. Onorevoli Toja, nafu u napprezzaw dak li sam il-tilbira u fejn se tindirizza din il-kwistjoni inkwetanti fejn l-sforzi tal-gvern taljan miexin fid l-istess direzzjoni ġifiri edin itolbu dawn il-kumpaniji illi jerfaw il responsabilta soċjali tagħhom meta jmorru huma f'pajjiż edin ukoll jinvestu fil-risorsi umani mbagħad ma jistawx jalqu minħabba raġunijiet finanzjarji għax bekk ikollhom impatt fuq ir-reputazzjoni tagħhom u allura matul il-valutazzjoni illi kokobu u l-istrumenti l-oħra a dispożizzjoni tagħna se nagħmlu rridu naraw jekk il-fondi reġjonali, il-fondi Ewropej Ewropej illi jmorru fir reġunijiet l-inqas sviluppati biex jikbru jiġu użati minn flok biex isir dumping tal-impjegi u ġifiri aspett soċjali u anki dumping finanzjarju u bekk aħna se naħdmu għal dawn il-kumpaniji, għal dawn il-ħaddima u nittamaw illi ikonna u kol investigazzjoni dwar l-użu tal-finanzjamenti Ewropej. Bene, bene. Role Gomes. L-Onorevoli Gomes, Sur President, jien għandi l-onur li meċċejt il-missjoni għal Malta u nixtieq naqbel li fil-fatt għatem ħafna xogħol xi jsir għadna qed nistennew għal tweġiba mis cop iżda x-xogħol irid isir fil-mandat tal-Kumitat Libe u l-Kumitat il-ġdid irid tiġi stabilit hekk kif sar wara il-Kumitat tankjesta Panama Papers. Iżda jiena xtaqt nitolbok illi ma' rappresentant Oli Mogherini tajjem il-punt dwar l-Etjopja ti kunem repressjoni hemmhekk il-Gvern u l-Prim Ministru il rezenja stat ta' emerġenza u l-istqarrija tal-Unjoni Ewropea hija wkoll eh, ta' ħasra kbira meta aħna nqablu ma' dak li qalu l-Istati Uniti illi kundannaw l-istat emerġenza. Nitolbok illi inti tqajjem dal-punt mal-Kummissjoni Rappreżentant Oli biex bekk l-Unjoni Ewropea jkollha pożizzjoni li tirrispetta l-valuri tagħna u anki eh, tindirizza l-interessi tad-demokrazija li titkun waħda inklusiva fl-Etjopja u l istabilenta stat ta' dritt u rispetta dritti tal-bnedmin maħniċ qed nagħmlu dibattitu dwar id-drittijiet tal-bnedmin kien hemm talba għal kwistjonijiet urġenti, però sinjuri għandna hawnhekk mistieden f'mostna u rridu nisimgħu. Honorable Arms, jekk jogħġbok dwar xiex. Would uh, ask you, Mr. President. Jiena nitolbok sur President illi issa eh, tmexxi l qudiem u nkomplu bl-aġenda tagħna għaliex id-diskussjoni eh, hija tajba però ta' min issa jisma' l-mistieden tagħna u xekk. È quello che stiamo facendo. Iva, e qed nagħmlu fil-fatt. Iżda, il-kwistjoni tal-ġurnalisti li nqatel huwa wkoll avveniment gravi u l-Kummissarju Trittijiet tal-Bniedem, is-Sur Musnieks, ukoll e jista' japprezza l-importanza tal-kwistjoni u jiena nirringrazzjah talli huwa kien daqstant paċenzjuż magħna, però hawnhekk ukoll kien tkellmu dwar trittijiet tal-bnedmin. Jiena kol nilqgħu bi pjaċir kbira hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa Kummissarju tal-Drittijiet tal-Bniedem għal-Konsil tal-Ewropa aħna kol inħarsu drittijiet ta' dawn inħarsu dawn id-drittijiet bħal kunsil tal-Ewropa, però rridu anke nkomplu niġġieldu il-vjolenza fil-konfront tan-nisa u anki niġġieldu il-vjolenza domestika. Il-Konvenzjoni ta'